Presidentin. Il-President. Guten Tag, die Sitzung ist äh, wieder auf. Il-wara l-ofsenari tajjeb. Seduta inkompluwa. Il-minuti tal-laqa tal-bera u il-testi adottati huma disponibli. Għam xie oġġezzjonijiet ma jidirx li hemm mela il-minuti huma konsiderati adottati. Menant il-grupp SD irċevejna talba għal ħatra f'kumitat illi se jkun ippubblikat fil-minuti ta' din is-seduta. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal din l-adozzjoni tal-minuti, allora dan din il-ħatra tkun ikkonfermata. Issa naslu għal punt li jmiss fuq l-aġenda L-istqarrija minnaħa tal-Viċi President tal-Kommissjoni Reprezentantoli għall-Affarijiet Barranin u il-politika ta' sikurta fis situazzjoni fis sirja Fisem il-Viċi President u l-Kommissjoni tal-Kommissjoni Rappresentantoli għanna Surħan. Grazie ħafna, Presidenta. Serja għaddeja bħalissa minn fazi ġdida, specialment wara l-irtirar ta' troppi Amerikani. Però m'hemmx soluzzjoni fil-avvista. L-uniku mod sostenibbli u għalli konna soluzzjoni negozjata fil taħt l-umbrella tal-ġnus ma'uda. Aħna illi ikonna e, e dawn l-sferi ta' influenza mux se jwassal għal paċi u stabilità fil-reġun. Il-Grigal u suġġett ta' negozjati bejn il-Kurdi, eh, il-Russja, Turkija u l-Stati Uniti u il-reġim Sirjan. Daesh għadu mhuwiex għadu eżisti u, u importanti li namlu prevenzjoni taħħom. Aħna nifmu xinu it-ħassib ta' sikurtà ta' Turkija, però aħna naħsbu li jistaw jiġu indirizzati biss jekk l-integrazzjoni tal-istat ta' Sirja jiġi eh, imsaħħa. Eh, nħossu illi E fil-tramuntana eh, se jkun hemm protezzjoni għall-etniċitajiet kollha. Sadan it-tant l lajkajina fis-Sirja HDS edha konsolida il-kontroll tal-Idlib fil- eh, fil-majstral. Uh, eh, fil-provinċja tal-Idlib. U dana ġara l-istess ħaġa fil nofsinar ta' Sirja fej ma kienx possibli nkomplu l-ħidma tagħna. Eh, sfortunatament hemm neċessitajiet kbar. L-unika koza, l-unika ħaġa pożittiva hija eh, l-għajnuna umanitarja eh, fejn hemm 60,000 persuna Sirjani li inkludu anki nisa u tfal. L-organizzazzjoni umanitarja għandhom bżonn ta' aċċess il-punti ta' tħul fi Sirja għandhom jibqaw miftuħin speċjalment dawk li hemm fil-Majstral u fil-Grigal tal-pajis. Dan huwa importanti għal dawn il-mieta l-luf ta' tfal u ta' nisa u ta' nis li huma sfullati. Irridu niproteġġu il-nis li jġibu din l-għajnuna. ma kienx hemm progress fuq il-liberazzjoni tal-priġunieri politiċi, il-korruzzjoni tela u l-ekonomija tal-gwerra hija l-uniku uh, mezz ta' sussistenza għal ħafna nies. l-Unjoni Ewropea ma jistax tikkontribwixxi għal kostruzzjoni ta' Sirja sakemm ma jkunx hemm tranzizzjoni politika uh, fis-Sirja. Uh, Sirja ma ti kooperax ma l proċess ta' rikostruzzjoni ta' ġlus ma'uda. Il-UNHCR dejjem jajdunna l kondizjoniet eh, għal ritorn sostenibli dinifikat għadhom ma waslux. Aħna għanna bżon eh, ninkonsolidaw il sistema biex nizguraw illi n-nis ikun jistaw jirritornaw. Aħna nishtiqu illi Eh, li kun il-nis li se jmorru lura ma jkunux qed jirriskjaw li jerġgħu jispiċċaw ruħhom il-ħabs. Dan huwa l-uniku mod realistiku biex intemmu l-gwerra. Eh, dan din gwerra hija riċetta perfetta għal iktar instabilità u iktar violenza. Il-rappresentant Oli Federica Mogherini hija eh, f'kuntatt ma' għawda fuq kif tagħti l-aħjar appoġġ qiegħda tintaqa' mal-stakeholders kollha biex tiftaħ il-proċess ta' Ġeniva u biex tappoġġa eh, dan il-proċess f'Marzu aħna se jkollna konferenza fuq is-Sirja flimkien maġnus ma' għawda biex nappoġġaw il-proċess politiku, l-għajnuna umanitarja u anki il-komponenti tal-izvilupp reġjonali. L-antana u għallin wedu natu wedid biex nisodisfaw il-bżonniet eh, u għal pajizi anki li laqaw ħafna rifuġati nittamaw anki li il-Parlamentu Ewropew fi Brussel E, jorganizzaw ġurnata ta' dialogu ma' l-NGOs u rappresentanti ma' Sirja, Lebanon, Ġordan u Turkija. Il-poplu ta' Sirja qed jitlob e, soluzzjoni sostenibli għal gwerra fejn kull Sirjan ikun jista' jsib post <coughs> fejn f'dan il-pes e, tkun xi tkun il-background soċjali etniku politiku tagħhom hemm bżonn rikonċiljazzjoni, rikostruzzjoni u eh, Sirja demokratika dawn huma l-għanijiet tagħna bħala Ewropej. U aħna nirringrazzjaw il-Parlament Ewropew għall appoġġ tagħkom fil-preparazzjoni tal-konferenza għas-Sirja eh, programmata. President, grazzi komissarju. Issa l-kellima fissem il-gruppi l għonet is-sursala franka għal minuta u nofs. Grazzi, Commissario għal darboħra Sirja fuq l aġenda ta' dan il-Parlament. Għanna ċifri u statistika li twerwirna persuni mejtin, rifugġati, 12 miljon persuna f'emerġenza umanitarja, 6 miljoni minnhom tfal, atroċtajiet kontra drittijiet tal-bniedem kif qal il-Kummissarju u pajjiż meqrut f'ambjent verament li ħassibna l-irtirar tal-Istati Uniti, konsolidazzjoni tal-pajjiż ta' 65% eh, tat-territorju mal President eh, Sirjan u eh, l-alleati tiegħu Russi u Iranjani u għalhekk dak li qed jiġri madwar is-Sirja huwa inċert ħafna l-Istati Uniti stieden bat l izrael il-Konsillir Nazzjonali tas Sigurtà, President tal-Russja, Iran u Turkija se jiltaqgħu f'Soki l-ħames li ġej, Sirja qed tipprova terġa' tibni alleanzi tagħha mal-Ġordanja u mal-Emirati Arab. Għalhekk huwa diffiċli ħafna illi immorru lil l-istrateġija komuni tagħna u li mobilizzaw ir rizorsi gbar kbar illi immobilizzajna biex nappoġġaw il-Nazzjonijiet Uniti u fil-roadmap tiegħu imma sur kommissarju għabizzejiet dan biex intaffu id-batija u l-mewt f'dan il-pajjiż meqrut li hija Sirja. Dankeschön. Im Namen der sd Grazie ħafna fissem l-SND sur Bostinaru. Al minuta u nofs. Grazie President. Għaw min jaħseb li l-gwerra speċat fis sirja din hija żball. jek jekk mm, hemm eh, inqas eh, eh, ġlied, però ma kien hemm l soluzzjoni u il-paċi l-bot ħafna l-alleanza sirjana russa torka tinkludi anche gruppi terroristi però wara li kienem anki armi projbiti. Il-gwerra setti għaf bis meta naġlu għal transizjoni politika fejn ikunem ġustizja u fejn nizguraw is-6 miljuni rifugjati u l-4 miljuni rifugjati interni ikollhom il-possibilità jerġgħu lura f'pajjiż f'djarhom u jkunu prodetti mill-istat big business dawn nibdew il-rikostruzzjoni, il il-ġustizja e għal bot ħafna. Tortura sistematika, priġunerija minnaħa ta' servizzi u tal-gvern illi iwaqfu l-għajnuna umanitarja l-użu anki tal-armi projbati minnaħa tal-Alleanza Sirja Russa jekk il sistema Sirjana ma tkunx kapaċi tati eh, protezzjoni se jkollna nsibu soluzzjoni internazjonali u messaċ għal kummissarju u għalli ma, ma nistawx eh, ma nistawx assolutament naċċettaw li konna feta kompli ta' Bashar Assad u l-alleati tiegħu. Is-sijar, e Tanok, President, il-sopravvivenza tar reġim ta' Sad memx dubju u specialment issa li l-Amerikani se jitilqu u se jħallu vakum u waqt li anki ħafna ġellida tal-ISIS jibqaw imxerdin fil-territorju fil-provinċja tal-Idlib il-teddida tal-Islam hija dejjem iktar preżenti Iż-żewġ naħat għarfu illi e, iż-żona demilitarizzata tkun effettiva. Hemm xi miljuni ta' persuni li qegħdin jgħixu fl-idlib irridu niżguraw l kondizzjonijiet e, ta' ħajja e, meta wieħed iqis anki determinazzjoni ta' sad biex jerġa' jidħol fil-provinċja. L-Unjoni Ewropea sadattant tħares bħala osservatur f'din it-traġedja il-relazzjonijiet eh, eh, eh, u soluzzjoni għal dawn il-problemi se, jkunu problemi enormi. Grazzi ħafna. Fisem l-alde Signora Xake għal żewġ minuti. Grazzi, President. Il-weda Eh, li għat iktar eh, huma fil-ħabs ta' Sirja. Eh, il-evidenza estraordinarja fil-ħabs ta' Assad. Issa aħna rridu naqdu l-parti tagħna fl-aħħar għaw min jgħajt illi l-Europa tħallas ħafna pero ma tiħux manda lebda rwol effettiv għat mannix strategija komuni tajba. U, u naturalment anki il-bidla il tal-Amerikani fil-Sirja se jkolla konsekwenzi waqt li l-ISIS għada ħajja. Memx soluzzjoni militari fil-Sirja, pero dana ma jfissirx illi illi dawn l-eżerċizzi seħol u realtajiet fil- terren e, Irridu aħna namlu pressjoni biex jiproteġġu ċivili il-persuni li huma rifjuġati minn pajjiż minn postijiet oħrajn minn Aleppo u Homs e, edin jirriskjaw li jerġgħu jidħlu fil-mira. Irridu Mm, nkunu zguri li meta nħorġu sanzjonijiet kontra Sirja jrid ikunu implementati. Hemm eh, hemm sanzjonijiet għall-individwi mingħajr ma nikkastigaw l popolazzjoni kollha. U nigridu niżguraw li l-pakket ta' sanzjonijiet jiġu implementati aħna rajna kumpanniji Belġani li jibatu sostanzi kimiki l-Sirja li jistaw li jużati biex jamlu l-armi. U anki l-Italja irċevit wieħed mill-funzjonari tal-Istat ta' Sirja bl-unuri kollha. U l-pressjoni fuq il-komunitajiet lokali edha tikber u l-poplu qed iħallas il-prezz. Huwa urġenti li nafaċaw il- Eh, l-istruttament sessuali tal-nisa u tat-tfal u nevitaw li jaslu fidejn il-soldati. Grazie. U issa, Isur Viegas tal-Gue, pero ma jidirxi li huwa prezenti. Allora issa nisimaw minnant Isur Raymond fisem il-ħodor għal-minuta u nofs. Le, skużawni, zewx minuti, tajt il-President. Grazie, President komissarju nil-għak fil-plenarju jena kontent narak għonek nishtiq nitkellem miegħek speċifikament waqt id-diskors tiegħi forsi s-sena raw l-aħjar l-aħħar battalji mal ma, ma, ma Daesh u forsi l-alleanzi ikunu jistaw jikonkwistaw l-aħħar territorju Pero minn flok għal darboħra aħna qed inħallu l-Kurdi għal destin tagħhom u għal dak tal-alleati. is Sirja hija demokratika differenti e kurda għandna insara hemm ħafna qarbin, hemm qarbin sekulari u fost l-eżerċitu hemm iktar qarbin mill kurdi huma avanzati fl-affarijiet li għamlu għandhom sptarijiet u edukazzjoni skejjel u dana mingħajr lajnuna mill europa U Erdogan u l-Torok edin jeddu li jasmu l-frontiera u jidħlu f'dan il-territorju u l-Europa qed tagħmel xej biex n Jiena nixtieq l lilek bħala komissarju għal eh, eh, viċinat biex eh, tamel xi ħaġa għax jekk eh, dana din is-sistema tiġi distrutta l-Ewropa se jkollha problema. Ċittadini Ewropej ukoll fil-ħabsijiet eh, tal-Kurdi. Il-Kurdi qalu li mhux se mhux Eh, mux sanaqtluhom hemm xi disamija minnhom eh, Ewropej eh, terroristi illi kienu qegħdin hemmhekk hekk jidħol Erdogan fis Sirja se jilliberawhom u dawn se jiġu lura fl-Ewropa u se jkollna problemi kbar. Issa fisem li FDD is-Sur Carver. Kommissarju, meta mort l-Iraq f'Diċembru rajt kif l-insurġenza ġabet il-bnadi differenti ta' pajjiż mifrut flimkien fit-tama li tinħoloq nazzjonalità identità waħda. Jiena imħasseb dwar dak li qal Trump dan l-aħħar li se jirtira l forzi tal-Istati Uniti barra mis-Sirja mannix inħallu illi ikunem vojt fis sirja li jista' jkun sfruttat minn dawk li għandhom l-agenda tagħhom. Il-Kurdi, per eżempju, għandhom jitħallew fir reġjun għax sommu bilanċ li huwa importanti. Irridu nirrikonoxxu illi hemm riski reali imma mingħajr il-punent u mingħajr l-Amerika x'jibqa' rridu nkunu realistiċi u nammettu naraw id-dinja li qed ngħixu fiha jekk aħna ma naħallux impatt jagħmlu impatt l-oħrajn. Sinjura President, irridu nħarsu lejn il-futur tas Sirja kemm għall prosperità futura tal-poplu Sirjan u anki assigurtaw l-influenza tagħna fil-punent b'mod għaqli u koerenti. Grazzi. Grazzi ħafna. Għannom tal-INF, Signora Arnotu, il-forzi tal-anarkisti u dak li appoġġaw l-armati għadhom iħars issa wasal il mument illi aħna propju għaliex il-gvernijiet tagħna ittraskuraw u anke l-imħalfin tagħna li huma dajfin 450 eh, priġunier radikalizzat li minnhom 50 huma ġihadisti se jkunu ħarġu mill-ħabs minn sal-aħħar tas-sena u l-Ministru tal-Intern eh, ħabbar uh, 130 ġellied terrorista se jiġu lura l-Belġu u fi Franza 180 militant Iżlamiku nħelsu minn meta beda dan il-konflitt. Tarrek rridu naġġornaw il-liġi tagħna nkunu aktar sodi, rridu nċaħdu l-nies eh, il-militanti minn nazzjonalità tagħhom nibatuhom lura minn fejn ġew u anki dawk li konvertew dawn ukoll għandhom ikunu imċaħda minn nazzjonalitajiet tagħhom ibatu lura. Οι Ηνωμένε dena δεν αποχωρούν ουσιαστικά από τη Συρία. L-Stati Uniti mumiex se jirtiraw mis-Sirja din isaħħu l-preżenza tagħhom l-Iran hija l-mira reali tagħhom u hemm ħafna interessi differenti bl-interventi militari u anki negozjati il russja u koll u anki l-pajjiżi tal-Golf, l-Eġittu u t-Turkija se jingħataw rwol aktar importanti se jkunu jistgħu jagħmlu interventi militari fis-Sirja mingħajr problema u huma din jippjanaw is-sitwazzjoni ta' wara li tispiċċa l-gwerra fil-vant nofsani u anki fix-xlok tal-Mediterran. L-Unjoni Ewropea qed issegwi l-istess proċess qegħdin nippromovu assi tripartitiċi bħal pereżempju l-Iżrael, il-Greċja u pajjiż ieħor u qed nippruvaw nkunu kanal ta' komunikazzjoni mat Turkija il-NATO u l-Unjoni Ewropea mhumiex qegħdin jippromovu l-paċi imma l-gwerra, kompetizzjoni u miżerja. Grazzi. Ek issa għallaqna l-lista ta' kelliem għannom tal-gruppi, issa l-Onorevoli Tokex minuta u nofs. Grazzi ħafna. Is-Sirja ila għaddejja minn din il-gwerra u skont studju Open Doors l-insara huma persegwitati madwar id-dinja u l-reliġjoni stranija hija fost dawk l-aktar perseguitati madwar id-dinja il-Sirja hija fiħdax 11 il post fuq din il-lista u waqt il-gwerra tilfu nofs mill-abitanti insara tagħhom meta bdiet il-gwerra l-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa li hija pożittiva ħalset iktar minn 10 miljun euro forma ta' għajnuna umanitarja imma dan mhuwiex biżżejjed meta wieħed iqis il-kriżi li għadha għaddejja L-ewwel qabel net irridu jkunu eradikati il-kawżi tal-gwerra. Il-gwerra fis-Sirja trid tieqaf illum qabel għada. Mbagħad dwar politika fuq ir-rifuġati għandna nadottaw il-modell Ungeris, jiġifieri dan huwa l-aħjar alternattiva għal din l-għajnuna umanitarja mhux biss li nieħdu mijiet ta' eluf ta' rifuġati imma wkoll niggarantixxu r ritorn tagħhom Viktor Orban Jemmen illi minflok ma nimportaw il-problemi fl-Ewropa għandna natu għajnuna fil-post. Fl-Ungerija għalhekk qed jitwaqqaf segretarjat tal-Istat biex jitratta każijiet ta' insara persegwitati għaliex bekk l-insara Sirjani kun morru imorru lura f'pajjiżhom u jerġgħu jistabili ruhom hemmhekk għalhekk kemm fil ritorn u anke fl-istabbiliment mill-ġdid qegħdin jingħataw għajnuna is-Sinjura Valenzjano. Grazzi, President. Nistgħu nitkellmu dwar il-gwerra tas Sirja bħala xi ħaġa tal-modi, aħna rajna hawnhekk il-numri ta' persuni li qegħdin jaħarbu mill-terrur mil, li għadu għaddej hemmhekk kienet gwerra ta' inganni kbar l-Istati Uniti, ir-Russja u ċ-Ċina operaw ukoll fis-Sirja u annullaw il-kull ftehim li ntlaħaq fil-Kunsil tas-Sigurtà. Aħna dejjem kellna sens ta' responsabbiltà imma qrib ta' dik tal-ħtija għaliex aħna permettejna din it-tbatija tal-poplu fis-Sirja wara għaxar snin ta' terrur bliet li għandhom eluf ta' snin u eluf ta' persuni sparixxew mijiet ta' eluf ta' tfal mietu minħabba il-bombi tar Russja jew id-drones tal-koalizzjoni internazzjonali. Da ma jistax jieqaf minnar ma dak li huma responsabbli, nżammu responsabbli. Hemm it-tiranija ta' Bashar al-Assad imma wkoll l-oppożizzjoni tas Sirja li provat t-tġiela ta' demokrazija ħadd ma jisemmi xejn, Anke l-Kurdi huma medda. It-tielet konferenza għall futur tas Sirja waslet fil mument issa li titkellem dwar responsabilità ma nistgħux noqogħdu nitkellmu bar eh, il-futur palli kieku eh, eh, dak li ġara ma ġarax. nitolbu responsabilta ma nistawx nal u għajnejna minn arman zommel dak li huma responsabli, responsabli għalla ġir taħħom. L-Onorevoli Belda, minuta. Grazzi ħafna, Signora President qed naraw illi t Turkija qiegħda tapplika għal Sħubija fl-Unjoni Ewropea ma nistawx nalqu għajnejna u rridu naraw ukoll attakki ta' Ankara fil-Sirja eh, fl-2016 u fl-2018 eh, l-enklavi fil-tramuntana ta' Sirja u ma kienu suġġetti għal protettorati Torok nista ġewa ġewwa qed jitkellmu wkoll dwar Repubblika Turka tal-Sirja tat-Tramuntana bħalli kieku il-Repubblika Turka tal-Tramuntana ta' Ċipru. Dana jeddet l-integrità territorjali tas Sirja. smajna dwar il-problemi li faċċaw l-insara fis sirja tat tramuntana, Turkija qed tagħmel da kollu li tista' anke tuża l milizzi biex ikun hemm tindif etniku hemmhekk. Kif jista' l-interess tal-Unjoni Ewropea fis-Sirja ma ma jagħtix każ imbagħad il-problemi li qegħdin jiffaċċaw l-insara hemmhekk. L-Onorevoli Vautmans. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju ħafna kollegi diġa għaluħ dan. Tmin snin ilu għaddej dan il-konflitt fis-Sirja. Daqshekk ilu għaddej tmien snin bdew bil-protesti paċifiċi favur id-demokrazija u dan waslu għal weħed eh, eh, mill-konflitti l-iktar imdemmija fid-dinja rajna attakki letali bil-gas, nies qegħdin jinqatlu madwar il-pajjiż 475,000 persuna inqatlu fis-Sirja u 12 miljun jiġifieri nofs il-popolazzjoni kellhom jaħarbu hemm ukoll miljuni midruba u xortatem kaos ħieħ fis-Sirja. L-amministrazzjoni Sirjana qed tipprova tiġġieled dan kollu imma l-Iżrael qed jipprova jattakka biex iħares l-interessi tiegħu l-Istati Uniti eh, involuti wkoll u eh, fit-tramuntana mill bombardamenti Torok. U issa qed Trump qed jgħid ukoll li se jirtira t-truppi tiegħu għaliex eh, l-IS issa inqerdet xkultant nieħu l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea u anki hawnhekk f'dan il-Parlament meta nitkellmu dwar wieħed mill-konflitti l-aktar imdemmija fid-dinja fejn in-nies qed jiġu bombardjati tfal maqtula u ilhom dajlu għaddejat minn snin u ma jsir xejn bħalli kieku Eh, ma jimportaħħat meta kuna qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet din l-awla tkun kważi vojta jiena nittama li hawnhekk fl-Ewropa u intom fil-Kummissjoni tissaw tagħmlu l-affarijiet mod differenti. Nittama li se toħorġu bis-sanzjonijiet sabiex nkunu nistgħu nindirizzaw l-eruq ta' din il-problema. Kummissarju, inti qed tħares lejn pajjiż illi t tfal fih ma, ma jistawx jgħixu fil-paċi li gawdu minna u ledna. Inti misek qed tissabat idejk fuq il-mejda biex eh, jintem dan il-konflitt. Jiena m'għandix soluzzjoni għax kieku ngħidlek x'inhi, inti għandek tagħmel xi ħaġa biex lil dawn it-tfal ittihom futur. L-Onorevoli Urban Crespo, grazzi ħafna President il-Sirja hija eżempju ċar tal-falliment tal-komunità internazzjonali imma hija eżempju ieħor tal-ipokrizija tagħna li Eh, li jgħidu eh, erdu l-IS kien propju il-poplu kurdu wissa ħallejnieh eh, taħt l-attakki tal-gvern ta' Erdogan u ta' Turkija etnal u għajnejna lejn l-attakki fuq il-popolazzjoni ċivili u dak li qed il-Kurdi bħal per eżempju il- il-zebbuċ illi u mod illegali fl-Unjoni Ewropea aħna għanna mmexxu dialogu politiku l-ofsa multilaterali ta' negozjati il-dritt internazzjonali sabiex jieqaf dan il-konflitt fis sirja u importanti li l-Kurdi jkunu jistaw iħarsu il-kisbiet soċjali u politiċi bħall-ugwaljanza tal-ġeneru biex dana ma jitneħewx mill-mappa propju minħabba eh, it-teddidiet li qegħdin taħtom u l-Unjoni Ewropea suppost kellha twaqqaf f'temiet preferenzjali ma' pajjiżi bħat Turkija, inkluż anki barra mit-Turkija samet rizoluzzjonijiet u klim sabiħ illi huma moħbija u li hemm waħbi warajhom huma interessi politiċi li mhumiex l-interessi tal-popolazzjoni kurda u laqas dik eh, Sirjana. Grazzi ħafna is-Sinjura Sojdrova għandha blue card taċċetta. Iva. Grazzi tal-li għacċettajt il-blue card tiegħi. Jiena naqbel miegħek li Turkija u Erdogan edin jabbużaw din is-sitwazzjoni u jgħat jattakka il-Kurdi qed jipprova jinqeda b'din is-sitwazzjoni u qed jipprova jillimita u il-minoranza kurda imma ma naqbilx miegħek meta inti għati li l-komunità internazzjonali hija responsabbli għal dan il-konflitt. Għajli daqxej, kif inni responsabbli l-komunità internazzjonali għal din il-gwerra ċivili li mbdiet fl-2013? Jina naħseb um, illi dawn huma ħafna mistoqsijiet l-ewwel net meta jiena kont qed nitkellem fuq ir-responsabilità tal-komunità internazzjonali u r-responsabilità tal-Unjoni Ewropea kont qed nirreferi għal ftejmiet preferenzjali illi għandna mat Turkija it-tieni li qegħdin nippermettu illi żebbuġ minn Afrin illi huma misruqa mingħand il-poplu Kurd eh, qed jinbih mill-gvern Tork lejn fl-Ewropa anki r-responsabilità tal-komunità internazzjonali rridu nitkellmu dwar l-interessi differenti illi eh, daħlu f'din il-gwerra fit-Turkija dawn huma eh, interessi li m'għandhomx jaqsmu mal-dawk tal-popli eh, tas-Sirja u tal-poplu Kurd. Dawk huma l-affarijiet. Grazzi l-Onorevoli Loħbile. Grazzi ħafna, Senjura President Is-sitwazzjoni fit tramuntana tas Sirja hija waħda verament imwera. It-Turkija tkompli teddet li se tieħu azzjoni militari kontra l-Kurdi fuq il-frontiera u fl-istess ħin il-gvern tas Sirja erġa' jrid jieħu taħt id-deħ ta' żoni sħaħ par Idlib fejn hemm kważi 3 miljun persuna ċivili li jgħixu hemmhekk u hemm ħafna gruppi armati li huma attivi attakki militari fit tramuntana permezz tal- truppi eh, Sirjani jew l-alleati tagħhom iridu jieqfu. Id-diplomazija Ewropea trid tkompli titlob u, u tħeġġeġ li tinsab soluzzjoni bejn it-Turkija u l-PKK bil eh, konferenza fu Brussell se qed issir eh, fuq is-Sirja għandna niżguraw li fil-futur il-poplu Sirjan igawdi minn programmi ta' sistemazzjoni mill-ġdid u anke approċċi legali lejn l-Ewropa. Grazzi l-Onorevoli Marixik għal minuta. Grazzi President. Jekk is-serja kienet tinsab post differenti fid-dinja asħab ma qatt ma jagħti kasa. Forsi il-gvern eh, mhux l-ar hemm pajjiżi għar mis serja li mhumiex ibbombardjati Din mhix il-problema ta' Sirja ma' problema tal-Vant għaliex il-Vant jikkonċentra l-aggressjoni minn bosta forzi u numru ta' pajjiżi illi ġew meqruda l-Iraq, il-Libja, Tunezija, l-Eġittu dawn erdu kompletament u hemm ħafna kriżijiet umanitarji hemmhekk, imma aħna dejjem nitkellmu dwar is-Sirja li għadha mish ma erdiċa l kollox għalhekk jekk aħna rridu nifmu fuq xiex qed nitkellmu u minn fejn qegħdin jiġu dawn il-konflitti rridu nifmu il-verità x'inhuma ir-raġunijiet reali tal-interferenza esterna militari, min qed jiġġielet u għaliex, min qed jeqret il dan il-pajjiż minn barra u mbagħad inkunu nistgħu nirraġunaw, nkunu nistgħu nibdew naħsbu dwar soluzzjonijiet li huma possibbli. L-Onorevoli Epitideos minuta. Grazzi, President. Wara l-isqarrija ta' Donald Trump meta qal li se jirtira l-forzi Amerikani mis-Sirja, is-sitwazzjoni fil-vant nofsani imbidlet u hija iktar ikkomplikata milli kienet din id-deċiżjoni ttieħdet mingħajr riflessjoni u konsultazzjonijiet ma' partijiet oħrajn għalhekk issa inħoloq vojt illi kulħadd qed jipprova jimliħ għall-anijiet tiegħu. M'għandix biżejjed ħin biex noqgħod nagħmel analiżi tas-sitwazzjoni ma nixtieq ngħid illi fis-Sirja il-forzi kollha qegħdin jiksbu vantaġġi l-unika attur li mhux huwa nieqes hija l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea adottat pożizzjoni differenti qegħdin sempliċement insegwu lill-Istati Uniti. Għanna Turkija illi edha tadotta rwol ferm aktar attiv li huwa riskjus ħafna għalina. Mbagħad hemm riskju illi l-ISIS e, jerġgħu jirraggruppaw il-forzi tagħhom u jkomplu bl-azzjonijiet terroristiċi tagħhom. Grazzi. Onorevoli Epitideos, Onorevoli Epitideos, għandek mistoqsija bil-blue card mis-Sinjura Etheridge taċċetta Iva. Grazzi tal-li għacċettajt il-mistoqsija taqbel illi eh, l-eżempju ta' Sirja u eżempju perfett ta' meta n-nies jimbdew minn barra jibbombardjaw u jagħmlu interventi militari u ma jgħidu li appoġġaw id-demokrazija u r-Russi qalu li eh, daħlu biex jattakkaw l-ISIS u mbagħad xi biex jattakka xi ħadd ieħor imma dan jiftaħ il-bibin beraħ għal dawn il-problemi kollha li qegħdin għal eh, għalmenu illi s-sur eh, Trump, Trump illi għal li ser tira l-forzi tijaw minn emmek forsi jista' servi ta' eżempju sabiex l-oħrajn segbu dan l-eżempju tijaw. L-Onorevoli Epiti Dejos, grazzi għal dik il-mistoqsija. Iva, jena naqbel miegħek marriċ najt xejn iktar. Iva, l-affarijiet huma eżattament kif għatt inti, eżattament kif għattint int qed jiġri u mhuwiex utli għal kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Kellim li mis Myanmar il-konflitt fis sirja huwa wieħed ikkomplikat ħafna ma nistax nitkellmu fuq u f'minuta jew tnejn il-gruppi affettwati minnu u huma ħafna jiena imħasseb dwar il-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti sa li ser tiraw it-truppi tagħhom f'dawn l-aħħar rajna li l-lin mill-reġiment ta' Damaskus hemm ir-Russja li rannu u Turkija li qed jiddeċiedu l-lien mill lajnuna umanitarja li s Siri l-Unjoni Ewropea irrid ikollha rwol akbar fis Sirja mhux biss sempliċement irridu neqirdu Daesh, irridu wkoll nibdew proċess politiku li permetti li l-futur ta' dan il-pajjiż ikun deċizmu demokratiku l-maġġoranza dan huwa pajjiż mediterran qrib eh, li dak li jerġri hemmhekk jolqot lilna u hemm kriżi qawwija Eh, tal eh, tinsew xġara bil-kriżi tal-refugġati u l-impatt qawwi li kellha fuq l-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Biex nikkonkludi, Kummissarju, nixtieq li inti tajdinna jekk xħareċ mill-laqa ta' dan l-aħħar tar rappreżentantoli mal-Lega Arbija. L-Onorevoli Guerrero Iva, ftit ċranet ilu l-ex rappresentantoli tal-Unjoni Ewropea Javier Solana ħaret eh, artiklu bit-titlu l-Assad għal-Assad biex eh, naddu mill-infern. Dan juri xi gwerra jidin, gwerra ma tamilx sens f'infern eluf ta' miljon ta', ta persuni eh, tilfu ħajjithom il-nar tal-infern għadu għadu għaddej, imma issa wasal il-moment biex naslu għal rikostruzzjoni, rikostruzzjoni materjali, imma anke rikostruzzjoni tal-ħajja tal-żaza ta' dawn il-mijiet ta' eluf ta' zaza li ma marrux skola li tilfu l-futur tagħhom. L-Unjoni Ewropea għandha timpenja ruħa biex tadotta pjan multijanwali sabiex tejn lil dawn iż-żgħażagħ mhux biss bl-għajnuna monetarja imma anki fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp dan huwa l lan fundamentali illi għandna nwasslu għat-tielet konferenza ta' solidarjetà mas Sirja. L-Onorevoli Vistisen għal-minuta. <coughs> iva, dan issa qegħdin f'sitwazzjoni ta' kaos fis-Sirja. Ħafejn hemm intervent mit-Turkija, tas-Sirja, tal-Iran. Dawn il-pajjiżi kollha u għandhom interess u għandhom interess sabiex Eh, jirbħu dak li jaqblilhom hemm truppi differenti li qegħdin jiġġieldu kontra l-ISIS imma mbagħad hemm ukoll iċ-ċittadini Sirjani illi hemm dawk li huma dawk fil-fatt li l-iktar qed ibatu jibqgħu lura huwa veru li kien hemm kritika min-naħa tal-Unjoni Ewropea lejn eh, l-Istati Uniti u l-interventi li għamlu fl-Afganistan u fl-Iraq, imma forsi aħna għandna nirriflettu aktar permezz tal-relazzjonijiet transatlantiċi tagħna biex naraw jekk dan huwiex l-aħjar tip ta' relazzjoni li jkollna l-futur tal-Unjoni Ewropea sabiex aħna kunu nistgħu forsi nappoġġaw iktar lill-Istati Uniti. Grazzi. Dziękuję za udzielenie słowa, kolegynia, kolegi. L-Onorevoli Xojtrova. Grazzi. Mal-ewwel daqqatajn jidher illi s-Sirja qed tistabbilixxi ruħha però il-pajjiż huwa meqrut, ir-reġim rebaħ il-gwerra, però m'hemmx leġittimità u appoġġ mill-poplu stess. Reġim ta' s-satt qed jiggranfa mal-poter bl-għajnuna tar-Russja u nafu li għandna numri kbar ta' refuġġati li ma jistax imorru lura f'pajjiżhom għaliex ukoll jiġu attakkati u jista' jkun ikollna katastrofi ieħor umanitarju. Mbagħad għandna sitwazzjoni tal-Iran ukoll jidher li. ISIS qed tinqered, però l kurdi qed jiġġildulhom bil-appoġġ tal-Istati Uniti, xi stati membri huma attivi mill-Unjoni Ewropea u ma jidhirlix li għandna nimxu b'dan il-mod, għandna nieħdu aktar sforzi diplomatiċi. Sitwazzjoni fejn it-tfal ma jistax imorru l-iskola hija xi ħaġa diżastruża dawn huma ostaġġi tas-sadd. L-Onorevoli Benifej. Grazzi, President. Is-sitwazzjoni fis-Sirja għadha l-bot minn soluzzjoni. It-tielet konferenza dwar Sirja se tiġi ospitata mill-rappreżentanta għolja. Irridu nerġaw nniedu l proċess ta' paċi ta' Ginevra skont risoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti 2254 Fl-istess waqt l-Ewropa trid issaħħaħ ir-rwol tagħha umanitarju biex tinvesti fir-reżiljenza fuq żmien twil għal dan il-poplu Sirjan. Iridu nagħmlu kuntatti mas-soċjetà ċivili u anki nappoġġjaw proġetti bħal operazzjoni Kolomba u anki proġetti oħra li jappoġġaw il-poplu tas-Sirja. U allura hemm bżonn li norganizzaw sistema ta' ritorn bla periklu għar refuġġati. Inżid ma' dak li ntqal dwar Padre Paolo Ngolju għal dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol tiegħu għad-dialogu, xogħol illi kulħadd jaf bih madwar id-dinja. Nittamaw li dan jinħeles minnu fih biex ikompli iwassal messaġġ tiegħu taslim. Grazzi. l-Onorevli Zdrojewski. Is-sitwazzjoni fis-Sirja għadha l-bot mill sib soluzzjoni. Ħaġa li tara mid-diskussjoni ti konna hawnhekk u anki meta nisimgħu l-evalwazzjoni dwar is-sitwazzjoni. Nixbet l-attenzjoni tagħkom kollu għal fatt wieħed biss li huwa importanti fi femma tiegħi għal dawk illi qegħdin tindirizzaw kwistjoni tas-Sirja tafu li mhux se jkun hemm konsegwenza għaliex kollox ma kollox m'hemmx għajnuna monetarja, m'hemmx azzjoni ta' konsekwenza fuq sma militari, partikolarment dan l-aħħar. U milaqqas ma hemm konsekwenza f'termini ta' regoli. Niġbet l-attenzjoni tagħkom għal din ir-realtà għaliex għal dawn ir-raġunijiet maħniex qegħdin niksbu suċċess. Nafu, Russja, it-Turkija, l-Iżrael u Assad huma l-elementi importanti Dawn fil kundizzjonijiet attwali għandhom sitwazzjoni fejn jistgħu jiksbu soluzzjonijiet, riżultati li però mhumiex tajba xejn għall pajjiż. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ġil, grazzi, President Kummissarju. Kien hemm attakk il-bira fuq ISIS, ISIS u l ġlied issa intensifika u l-awtoritajiet issa se jagħmlu rotta tat transitu ħdejn sur biex bekk l-għajnuna umanitarja tingħata għal dawk li l-aktar għandhom bżonn. Iżda, is-servizzi velhom xorta waħda mhumiex biżżejjed. Hemm bżonn aktar servizzi u l-espansjoni ta' faċilitajiet tal-ilma u sanitazzjoni huma wkoll meħtieġa. B'hekk, xaġa tajba kif qal il-Kummissarju illi konna konferenza biex nappoġġaw il-ġejjieni tas-Sirja u r-reġjun iżda. Xorta din mistoqsijiet kif se naċċertaw li l-konferenza mhux sempliċement se tiffoka fuq kwistjonijiet ta' għajnuna umanitarja iżda timmobilizza appoġġ reġjonali u internazzjonali biex ikun hemm soluzzjoni politika. It-tieni, politika eh, tibqa' prerekwiżit għal kolunkwe investiment tal-Unjoni Ewropea b'appoġġ għal proċess ta' rikostruzzjoni. President Trump u d-deċiżjoni tiegħu illi jirtira mis Sirja jidher illi hemm bżonn illi jkun hemm kollaborazzjoni mal-Istat tas Sirja. Irridu naċċettaw bekk illi Assad se jibqa' x'impadana se jkollu fuq il-mod kif l-Unjoni Ewropea tista' ukoll tappoġġa t tranzizzjoni politika. Skużani, President, tajt il-kellima. Eh, Frau Gil, Frau Gil, Signora Gill. Signora Zadorska għandha mistoqsija skont il-proċedura Blue Card. Inti taċċetta? Iva? Tajjeb jekk jogħġbok. Signora Saborska. Ah, ok. Entschuldigung, da Skużani, tajt il-President. Fim tħazin. Ija qed titlob għal intervent tat catch the eyes. Catch the eye. Fim tħazin. Mela, issa għanna l-Onorevole Diaz de Mera. Il-gwerra fis sirja ħadet il-ħajja ta' ħafna eluf ta' nies u ikkawżat issa xi 6 miljun refuġati xi 4 miljun persuna spostata internament. L-Unjoni tit twassal għal soluzzjoni paċifika għall konflitt imma ma tistax tagħmlu dan waħedha Aħbar tajba li se jkollna t-tielet konferenza tal-Unjoni u Nazzjonijiet Uniti fuq is-Sirja u r-Reġjun. L-Unjoni Ewropea tkompli tagħti appoġġ umanitarju li imma anki appoġġ politiku li jakkompanjaw in-negozjati sabiex tintlaħaq soluzzjoni paċifika u negozjata essenzjali l-appoġġ tan Nazzjonijiet Uniti flimkien ma' rizoluzzjoni 2254 nitkelmu dwar il-disfatta tal-ISIS imma dina miex il-erda tal-ISIS darba l-dejjem u mhuwiex it mim tal-konflitt il-ritorn sikuru huwa neċessarju. Aħna kellna il-ġellieda li ingħataw appoġġ u applaus minn din il-kamra u għandhom l-appoċ tagħna l-kol. Nota mites äh, ganz klar jiswen wenn sie Grazzi. Mela, biex niċċaraw l-affarijiet. Jekk qegħdin titolbu li titkellmu taħt catch the eye, tużawx il-karta blu, użaw karta bajda enkella nkunu qegħdin nassumu li għandkom mistoqsija taħt il-blue card. L-Onorevoli Gomez nirreferu għal no-fly zones u zoni ta' għajnuna umanitarja, pero xed namlu biex nappoġġaw il-poplu Sirjan. Bekk Assad baqa emmek għalix u kol kienem bojkotta ta' ftejmiet, ir-riżultati huma diżastrużi għas-Sirja f'termini tal-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Sta riċenti jidher li hemm nuqqas ta' fiduċja bejn iż-żewġ naħat. U allura x'qed nagħmlu? se jkun aktar ġenerazzjonijiet ta' persuni illi ħossuhom esklużi qegħdin inħeġġu l-iżvilupp ta' aktar terroristi. Nitkellmu dwar dawn il-ġellieda barranin, dawn il-foreign fighters eh, li morru jappoġġaw Daesh. Um daw meta jmorru lura f'pajjiżhom mbagħad il-pajjiż tagħhom ma jridx jisma' bihom. U allura permezz tal-Kurdi eh, l-Ewropej u l-Amerikani qegħdin jinxtraw. Dawn huma alleati li għedin jġildu terroristi. L-appoġġ għal Assad mhux sejdum. l unja Ewropeja ma tistax tikkontenta ruha b'appelli għal għajnuna monetarja. ma rridux naqgħu fidejn Erdogan u Putin. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Helvini. Grazzi, Signora President. Dawn l-aħħar ġimgħat u xhur. Żort kemm il-darba is-Sirja, iltqajt mal-minoranza Kristjana f'Homs, f'Aleppo, f'Damasku u għalija kien ċar kristallin illi s-sanzjonijiet min-naħa tal-Ewropa kif ukoll mill-komunità internazzjonali qegħdin jolqtu miljuni ta' Sirjani. Is-Sirjani li mhux qed jaħdmu m'għandhomx dħul qed jiġu mġela jitilqu, nistgħu nagħmlu xi ħaġa s-Sirjani. Nistgħu naċċertaw illi dawn jistgħu jibqgħu f'pajjiżhom. Il-Gvern Ungeriż dawn l-aħħar ġimgħat laħaq deċiżjoni li jappoġġa xi proġetti ta' kura tas-saħħa b'starijiet miftuħa u b'hekk qed ngħinu persuni f'Aleppo u Homs li l-inmit bejn il-ġus tagħhom. U 3 miljun 600.000 migrant huma lesti li jmorru t-Turkija skont tbassir tal-Nazzjonijiet Uniti irda naraw illi jmorru lura f'pajjiżhom mhux jiġu lejn Ewropa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Freund għal-minuta. Grazzi Sinjura President. Kummissarju. Issa, forsi, mistoqsija kbira din, u nittamaw illi qegħdin naraw it-tmiem tal-gwerra fis-Sirja. Aħna rajna s-segwitu hawnhekk jiġifieri wara dak li għaddew minnu s-Sirjani. Jiġifieri dawn huma nies refuġati li kellhom jitilqu kollox u joqogħdu f'postijiet fil-qrib biex jaħarbu mill-bombi. Mill-ġdid għandi talba għalġejjieni ma nistawx nibqaw sempliċement nibqaw inħarsu meta jkun hemm konflitt fir-reġun. L-opportunità tagħna tal-Unjoni hija li jkollna politika barranija b'saħħitha li tieħu azzjoni foqsma diplomatiċi b'ċertu konfidenza wkoll, però rridu nimxu lil mill-unanimità għaliex nibża li s sirja mhux se tkun l-aħħar pajjiż li se sipru f'dan ir-rigward dan is-sitwazzjoni u rridu nkunu mħejjin. Issa għandna blue card għassur miss mis Rubik. Taċċetta Iva jekk jogħġbok, sir Rubik. Grazzi. Jiena nirringrazzja lis sur Freund talli qajjem dan il-punt kruċjali. il kussjoni tas sigurtà taċ ċittadini Sirjani. Jena zort ċentru tar refuġati il-Komitat Baċitarju żar il-post biex naraw l-affarijiet. Il-maġġoranza tar refuġati jixtiequ jmorru lura d-dar tagħhom. Qed jistennew sakemm jistgħu jmorru lura fil-rħula tagħhom. Temmen illi il-Kunsil tas Sigurtà għandu jsir possibilità vijabbli fil-ġejjeni biex jiżviluppa żona dejjem letterizzata biex bekk dawn il-persuni jmorru lura f'darhom. Is-Sur Freud, grazzi. Naħseb qed nantiċpaw is l-affarijiet, ma naħsibx li aħna nistgħu niġġudikaw is-sitwazzjoni għalissa, però iva tkun ħaġa sewwa jekk ikonna sitwazzjoni fejn jkun hemm żona ta' sigurtà għas-Sirjani, però mill-perspettiva li għandna bħalissa ma nistgħux nikkommettu ruħna. Grazzi, inkomplu issa, proċedura catch the eye. Mela, problema tiegħi hija din. Għandna lista twila ħafna ta' kelliema ma nistgħux nisimaw l-kulħadd. Possibbli bazzikament. U allura eh, nħares lejla l loċ Ftit minuti qabel l-erba bħalissa u fl-erba se jkolli nieqaf. Jekk ma tkunux jistaw tagħmlu l-intervent tagħkom x'aktarx il-kollegi ta' qabilkom kelmu wis fit-tul mela għandkom minuta. L-Onorevoli Petia. Grazzi, President. Eżis kollegi. Aħna nirrappreżentaw l-organizzazzjoni Open Doors hemm 10 pajjiżi fid-dinja fejn hemm l-akbar problemi għall-insara u s-Sirja hija fost dawk il-pajjiżi fejn l-insara huma l-iktar medda. Aħna nittamaw illi dalwaqt is-sitwazzjoni taqleb għall-aħjar u l-mentalità kontra l-insara